astenzjonijiet għaddit. Għanna emenda orali u fruta mis signora Entfeld. Dwar il-premessa B. Signora Entfeld. Okay, thank you. Uh, Grazzi. Grazzi President. Aħna nixtiequ, aħna nipprovonu li jkun hemm emenda orali fej tneħħi dik il-premessa għax qed tagħmel referenza għal rapport li aħna uh, ridna li jkun mamul pubbliku u dan sar il-bieraħ. Allora għalhekk hija redundanti. Grazzi ħafna. Hemm xi oġġezzjoni għal din l-emenda orali? Le, allura ħan votaw fuq din eh, l-emenda orali, minu favur, favur l-emenda orali, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Issa votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni kollha. Votazzjoni fetħet. Votazzjoni għal-et. U rapport ġie għadda 581 vot favur. Wir kommen zum nächsten punkt. Naddussa għal punt li jmiss fuq l-istatana hija inizjattiva tal-Unjoni Ewropea dwar id-dakkara. Nemmen dan numru tnej, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddi. L-emenda 10, votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għal-ed, maddiċ. L-emenda 12. Għakum favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Naddu issa tixtiqu tiċċekkjaw, nitsaw niċċekkjaw. Fuq l-emenda 12. Votazzjoni nominali fuq l-emenda 12. Fetħed għalqet u għaddit. Skużaw, skużawni għet il-president. Mela, kemm jista' jkun ovvjament ollu idejkom fl-oli ħalli nara. Naddu issa għal paragrafu 11 li għad żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet L-emenda 17, il-test oriġinali favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Wara l-paragrafu 19 għanna l-emenda 3. Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-et. Għaddiet. Naddu issa għall-emenda 11 favur kontra astenzjonijiet waqat. Naddu issa l-emenda 4 li hija nominali. Votazzjoni fetħet. Votazzjoni għal-qed. Għaddit li jfisser li t-test oriġinali jaqa. L-emenda 5 favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. L-emenda 6 votazzjoni nominali li fetħed. Votazzjoni għalqet. Għaddit. Paragrafu 27 f'test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni li fetħet. Għaddit. L-emenda seba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. L-emenda 8. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 43 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit it-tunu parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit l-emenda dissa favur. Kontra astenzjonijiet għaddit il-premessa P f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Għaddejna mnek il puntijiet il-President. Premessa P l-ewwel parti. L-ewwel parti. Favu. Kontra. Astenzjonijiet. Kerrit. għaddit. Eh, Tini parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Eh, Għaddiet Naddu issa għal premessa Q, test oriġinali, skużar uħu, jgħet l-President. Point of order. Jekk ikun hemm jekk titlob li jkun ċek, ma tista staqbatu, tista' staqbatu t tinjora. Il-votazzjoni kienet ċarissima. Allora l-oġġezzjoni ma kellha l-ebda fundament. Kif kien hemm xi element tal-dubju kont nirrepeti il-premessa ku. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tuni parti favur, kontra, Assenzjonijiet. Għaddit. E kjoċbok. Jiet il-President. Jena jgħat fil-sidġu 2 da, jena mfakrek il-regoli, mux jiddependix fuq il-President biex jiddeċis jekk ċek isir. Skont il-regoli, ħaġa ċara jekk jekk membri tal-Parlament eh, jitolbu li jkun hemm jiċċekkjaw mm. għandhom kull dritt li nċekkjaw. Wenn Sie die Geschäftsordnung zitieren, muss ich Sie auch. Jekk inti t-referi għal regoli, jina. U eh, l-fattu li regoli jgħidu li huwa responsabilità tal-President, allora ngħaddu għal premessa u l-ewwel waħda favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa A. V. test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Grazie ħafna. Mm. Wir kommen zur Ermöglichung der digitalen Umgestaltung der Naddu issa għal l-faċilitar ta' trasformazzjoni digitali tal-kura ta' s-saxħa l ħar vot l-emenda 2 favur kontra astenzjonijiet għad waqat l-emenda 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit Paragrafu 7. Test oriġinali maqsum fit tnejn l-ewwel parti favur. it tini parti dawn huma kontra, skużar ruħu l-President, l-astenzjonijiet. it tini parti issa favur kontra. Astenzjonijiet naħseb naċċekkjaw għadi. Li ċċekkjaw votazzjoni nominali li fetħet fuq it-tieni parti ta' l-emenda numru 8. Eh, seba. Votazzjoni għal-qed. għalqet. Għaddit. Naddu issa għall emendat minja, test oriġinali l għal parti li t-favu kontra astenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 11, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti li huwa votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għalqet. Ta' Paragrafu 12, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 3 favur kontra astenzjonijiet ta' Il-test oriġinali fi tlet partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it tini parti favur kontra astenzjonijiet ta' tielet parti favur kontra astenzjonijiet ah, ta la. ta' l-emenda erba favur kontra Astenzjonijiet ma ditx. Test oriġinali l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Għanna mozzjoni għal emenda Mr. Breyer. Mr. Breyer, kjoġbok. Yes, Grazzi. Bazat fuq il-regola 180 eh, paragrafu 4 fuq il regola ta' procedura, nishtiq fisem il-Greens eh, emenda orali għall-emenda numru 6, 7 u 9 biex nikkorreġu zbal. U dawn li daw eh, għandhom jintroduċu il-qualifier anonymous, u mux anonymous. Jien orsi donomajz minn l-emenda u din l-emenda orali taffetwa sitta darbtejn u l-emenda seba u disa l-arba f'kull każ. U hemm bżonn li nagħmlu hekk biex inżommu l-konfidenzjalità tal-kondizzjonijiet mediċi u jirriflettu r-riżultat tal-konsulta tal-Kommissjoni fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali. Taj. Mhux qed nara eh, numru suffiċenti Ja, wir haben mill-lider Iva li għanna n-numru li għanna bżon. Għaldin raġuni daw il-mozzjoni għal-emenda ma jistaw xieġu accettati. Hemm xi kumment? Mr. President. President, f'dan il kas bbażat fuq regoli 88 paragrafu 5 tal regoli ta' proċeduri fisem il-grupp tiegħi nixtieq nirtira l-emenda 6, 7 u 9. Kieti jendarum santrege sin. Tajje, daw l-emendi ġew rtirati. Nistaw, għal din raġuna nibdew bil-paragrafu 23 nifutaw fuq l-emenda 8. Favur, e kontra, Astenzjonijiet għaddit. Eh, paragrafu 24, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 25, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit din parti favur kontra assenzjonijiet ta' tista' tixtiequ tiċċekkja fuq da tajjeb bat kienet qrib l affarja xin naħat tax ma tantx sew so. Mela, ftaħna eh, votazzjoni nominali biex niċċekjaw. Geschlossen. Il-votazzjoni għal-qed. Angenommen. Għaddit. Mela hekk. Naslu għal paragrafu 41 f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għandiet, tini parti, pavu, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda wieħed. Favur, kontra, astenzjoniet Ta. Mela, votazzjoni fuq rezoluzzjoni ġenerali, favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Nirringrazzjakom, jgħid il-President, u għal daw kollha li mhux ħajatu spjegazzjonijiet ta' vot hekk jogħġobkom. Jekk tistgħu tirtiraw mill-sala kemm jista' jkun malaj ħankunu nistgħu niproċedu bil-spjegazzjonijiet. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist Kollegi. Nixtieq li nibda bl-ispjegazzjonijiet tal-voti. Ma nibdew bir-reżoluzzjoni dwar diskriminazzjoni pubblika u diskuss ta' mibeda kontra nies tal-LGBTI. U fuq il-lista tijaj għandi is-Sinjura Binju. Awrelja Binju. Eżis kollegi. Atti omofobiċi qed jimmultiplikaw fis-soċjetà u fejn ikollna insulti u persekuzzjoni vjolenti ta' nies minħabba orjentazzjoni sesswali tagħhom. Issa fil-fatt rajna r-riżultati tal-politiki tagħkom, sfortunatament il-kwistjoni tal-migrazzjoni qed eh, toħodna l-bot minn kriżi maġġura. Issa għandna studju fl-Afrika fundamentaliżmu reliġjuż għandu rabtiet mill-qrib għall-homofobja. Territoire confisqué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 għandna diversi kelliema fuq il-lista allura iżommu l-ħin tagħkom is Kelleher kjoġoba. is Kelleher, jiena meta niġu għat trattament ħażin ta' ċittadin tal-LGBTI f'ċerti gvernijiet e, jien kontra tagħha u votajt favur biex solidarjetà. għandna separazzjoni ta' ċittadini minn oħrajn joħol joħolqu zoni ilsa minn nis ta' LGBTI u zuri ignoranza tal-umanità. ċittadini bħal dan għandhom kull dritt li jgħixu, jaħdmu e, u igawdu e, l-istili ta' ħajja bħal ħaddieħor. Għandha bżonn jaħsbu sew jekk il-kwistjoni tagħhom tkunx kompatibbli daw il-gvernijiet mal-Unjoni Ewropea. Meta n-nies il-landizi ddeċidew eh, vot pubbliku biex jillegalizzaw eh, żwiġijiet ta' kull tip. Issa fl-Unjoni Ewropea tagħna nies illi illi għadhom kontra din l-idea illi nirrispettaw l-kulħadd. Grazzi ħafna. Is-sur Popa. Bombar. Grazzi, President kien hemm gazzetta li tappoġġja l-gvern Pollak kienet tqassam stickers fuq li kien hemm miktub e, e, u ngħidha bl-Ingliż LGBTI free zones. Din hija ideoloġija f'dal pajjiż li tmur kontra l-igwaljanza. Da mhuwiex e, każ iżolat, di tmur kontra id-drittijiet tal-bnedmin hija ħaġa istituzzjonalizzata ma' l-Ewropa di teżisti anka fil-punent tal-Ewropa, eh? mhux il-vant biss. Diskriminazzjoni tkun ġeneralizzata, drittijiet tal-bniedem huma viżibbli u universali u eh, l-attakki kontra drittijiet tal-GPTI, attakki kontra n-nisa, attakki kontra l-migranti, eccetera. U tassazzjoni u għandek drittijiet kontra għandek attakki kontra drittijiet kollha. Aħna kontra il kontra dan id-diskriminazzjoni. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna dal komment li ġejjin saru mill-komunità tal-ġibti fil-Polonja. Issa huwa għakul u huwa trendi li tkun kontra il-gejz. Ma nħossu nix siguri hawnhekk għanna attenzjoni speċjali fuq l-ideoloġija tal-GBTI illi ħadet post il-relin kols tal-migranti. hija n-natura tal-fobja illi illi aħna rridu naħdmu kontra tagħha il-Parlament Reġjonali li mexxa il-kampanja ta' dan ta' dikjarazzjonijiet ta' free zones tal-GPI qal li għalina dil kwistjoni tal-GPTIQ hija xi ħaġa mhix normali, hija minoranza marida tkompli kotazzjoni li huma tedida soċjetà. Għalludna fid-dibattitu illi il-, il Pollak jittoleraw ehm, l homofobja Le, mhux veru dan. Grazzi, l kallimni miss il-Sinjor Rosa D'Amato. Sur President, grazzi tal-kelma, il-klima ta' mibeda minnaħa tal-autoritet Pollakki kontra l komitat LGBTI hija wkoll dawk li fil-fatt attitudni ta' dawk li jaċċettaw fejn mhumiex jaċċettabbli qed ikun hemm ħsara u l-Kunsil u Kummissjoni għadhom għandhom id-dover tagħhom jikkondanaw din il-ħaġa. U r-rapport kontra id-diskriminazzjoni bħalissa ilu mblukkat mill-Kunsil għal 11-il sena aħna rridu nirranġaw leġislazzjoni, naħdmu fuq il-leġislazzjoni fuq il-diskriminazzjoni bbażata fuq identitajiet tal-GPTIQ dawn huma drittijiet u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom dritt illi jirrispettawhom daw id-drittijiet ta' daw in-nies. Mhux kulħadd jifhem illi hemm ċittadini li huma fil-periklu. Id-drittijiet tagħhom huma perikolati hemm bżonn iddefendu u ngħidulhom li l-Ewropa mhijiex omofobika. Il-kelim li jmiss. Grazzi kollegi. Jiena ovvjament nifhem illi in-nies bi bżonnijiet speċjali għandhom id-dritt tagħhom, anke minoranzi oħra għandhom ikollhom id-dritt tagħhom garantiti u protetti u naturalment jiena kontra id-diskriminazzjoni kontra persuni ta' LGBTI. Irridu nfakru illi dan imur kontra il-prinċipi kostituzzjonali u l-prinċipi tal-Unjoni Ewropea. Jiena konvint illi dan jikser il-Kostituzzjoni Pollakka wkoll li tiddikjara żona ħielsa u kontra l-LGBTI tista' twassal għal mibeda u omofobija. Ma nistax naqbel ma di minħa l-oħra jiena nemmen li dan huwa suġġett għal Polonja li jirriżolvu u jiena żgur li ċittadini pollakki sej sej um kontra dan il din il-bimbeda u din lekkim ekkim seħa ideoloġija. U għalhekk jiena astjenajt, grazzi l fil Ħannan. Grazzi. Għal darboħra x'għandna hawnhekk. Riżoluzzjoni fuq li jsir un bat mod li għandna politika Ewropea fuq il-maternità pereżempju jien dejjem kont libertarju, imma dejjem kont sorpriż illi illi gvern jagħti ma jkunx ma jipproteġix id-dritt kollha ta' tal-bniedem imma dil-mozzjoni fuq ixini fuq l-abbuż tas-seta lil biex nir-neuropenizzaw xi ħaġa li fil-fatt ma tedi ma tiżdix fit-trattati tal-Unjoni Ewropea bl-involviment ta' Brussell Iċviri, din eżerċizzju biex natu eh, messaġġ biex natu sinjal. Da mhux il-każ, aħna naqblu ma' due process, importanti li jkollna naqblu ma' drittijiet ma' ċittadinanza imma aħna nemnu bil-proċess demokratiku u s-saħħa tal-vot. Signori, kategorikament ivvotajt kontra di riżoluzzjoni għax tappoġġja din il-propaganda LGBTI fil-pajjiżna viċin tagħna il-Polonja. Rridu nifmu illi fl-Unjoni Ewropea għad hemm pajjiżi illi familja tfisser għaqda bejn raġel u mara illi jgħajkollhom it-tfal. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna kwistjoni tiżeċ tissolvi. Ejja niddiskutu dawn il-kwistjoni tunħallu il-valuri tal-familja u tradizjonalizmu għall-istati membri. Din l-impożizzjoni bil-forza ta' drittijiet ideoloġija l-GPTI kif ukoll impożizzjoni ta' bil-fors tal-istrateġija tfal it-fakkarna fi żmien ikraħ ta' dittaturi li jimponu ideoloġiji bħal dan ġej il-miliet u ideoloġija bħal din hija kompletament inaċċettabbli. LGBTIs and Rory Palmer. Eh, LGBTI hija ideoloġija. Jiena nixtieq ngħid illi din ir-riżoluzzjoni edha edha, edha mirata għal diskriminazzjoni fl-sport. Ma ta, pero ma tirsolvix il-problema. Aħna kellna diġa kampanja fil-futbol jiena membru tal-diversità u inklużjoni. U naf li bħalissa l-istess tip ta' uh, mentalità fil- Eh, fit-tiġrijiet ta' zwiemen. Hemmhekk irridu aħna nibbażaw il-politika tagħna fuq l-ugwaljanza u niġildu kontra l-omofobija. Fox, jina astenejt għax e-, edha tibbaza fuq il-kriminalizzazzjoni tal-mibeda min jiddeċidi xinu l-mibeda. Per eżempju fir-Renju Unit f'ħafna minn dawn il-trasfobiċi eh, tal-Labor huma trasformisti illi huma kontra il transgeneri Jiena nitlob illi aħna nisa eh, eh, insostnu l-autonomija u l-indipendenza tal-ġisimna. Tal, tal, tal u l-ortodossija ma, ma tirbaħx l-argumenti. L-impożizzjoni burokratika miex vittoria politika. Grazzi. Essur Gilles Le Breton. Grazzi, President. Jena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni li kondanna l polonia għaliex inħossi li l-Unjoni Ewropea mandiċt tindaħal f'kwestjonijiet ta' soċjetà fl-Istati membri. U denunċa anki diskriminazzjoni illi eh, eh, eh, hija fuq trattament tal-Polonja li tistigmatizzhom bil-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sessuali. U anki l-autoritajiet lokali illi għamlu stickers biex jgħidu zona minajr LGBTI ma nistawx namlu diskriminazzjoni fuq in-nies eh, imħabba imħabba preferenzi sessuali. Imma din mhijiex l-istess ħaġa, din hija kritika tal-ideoloġija bbażata fuq il-ġeneri. L-Unjoni Ewropea għandha tirrispetta lil Polonja u m'għandix tibat riżoluzzjoni brutali bħal Lopez Aguilar. aħna provajna eh, din riżoluzzjoni maġġoranza kbira kontra il-diskors ta' mibeda dal-parlament qed jagħmel storja u qed jagħmilha meta għal 10 snin minn meta d-drittijiet fundamentali tal-Ewropa li jipprojbi biex diskriminazzjoni għal raġuni sessuali. Allora naħseb li huwa verament bla sens nisimgħu li l-orientazzjoni sessuali hija ideoloġija, l-libertà li wieħed iħobb mingħajr diskriminazzjoni indipendentament mill-sess hija parti essenzjali tal libertà tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiż li jmur kontra huwa kontradizzjoni kontra l-liġi Ewropea. Fil-moment fejn qed nagħmlu l-anniversarju ta' Stonewall kif rajna għal l-anniversarju ta' tal-ġurnata ta' inkapaċitati internazzjonali għanna naħseb għanna ħafna x'namlu fl-Ewropa meta nagħmlu strateġija 2020 eh, naħħu diskriminazzjoni fil-impigi imma dik li diskriminazzjoni li hija bbażata fuq l-essess hija diżet waħda fundamentali għaw. Is-Sinjura Anderson. Grazzi Jiena nappoġġa, e Signora Jones, jiena nappoġġa din ir-riżoluzzjoni fuq il-diskorsi il tal-mibeda jkunu fej ikunu u anki jiena nesprimi solidarietà ma' drittijiet LGBTI. Tolleranza u l u huma pedamenti li fuqhom ġiet mibdija l-Unjoni Ewropea. Irridu naħdmu fl-imkien fil-tlida kontra il-backlash kontra drittijiet LGBTI fl-Europa memx post għal zoni minajr LGBTI fil-Europa jew fil-globu. Aħna nappoġġaw ir ruol tal-edukazzjoni biex nipromuovu relazzjonijiet tajba, autorispett u dritti tal bnidem u dinjità. U dan huwa il-każ għal tfajliet fl-Ewropa kollha. Irridu nipproteġġu anki il-libertà ta' ċaqliq tal-LGBTI kif hemm miktub anki fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Irridu mhux biss niddefenduhom imma anki nespanduhom. F'kull trattament ta' kummerċ ħieles għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' dawn id-drittijiet u jekk ma jekk ma jekk ifallu ma jkunx hemm l-ebda ftehim. Issa Christine Anderson. Grazzi, President. Jena votajt kontra rizoluzzjoni għaliex miex omofobika, l-valuri tradizjonali Eh, il-familja tradizjonali, misiru u mutfan, mem xej kontra. L-Parlament Ewropew wera illi dinja farsa, aħna maħniex qed insaħħu drittijiet tal-gej billi nadottaw dawn ir-riżoluzzjonijiet fil-Parlament, qed insaħħu id-drittijiet billi namlu edukazzjoni u nejnu il-dawk mumiex il-popoli Ewropej illi qegħdin jinnegaw id-drittijiet ta' gwaljanza. Aħna qegħdin importaw miljuni ta' persuni fl-Unjoni Ewropea illi għandhom eh, kultura differenti u huma anti-gay. Issa nisema minn Bruna Annika. President, grazzi aħna il-kondizjoni il, il ta' kundanna kontra l-LGBTI, din il-rizoluzjoni turi xini l-problema. Miex mot li għanna n-attakaw il-gvern Polak il test jgħid ukoll illi il-omofobija u l- u l-oppozizjoni għal diskriminazzjoni bazata fuq il-ġeneri ħaġa ta' populisti l-innovazzjoni u, u l-iżdida tal-Islam qed izdid Aħna ma naċċettawx illi dan is-suġġett għandu jiġi eh, użat biex jirriċikla l-ideoloġija biex jiġilet kontra gvern Polak li għalet demokratikament. Issa nisema minna t sur Bruzinski. Grazzi, President, Signori. Jina kelli l-unur bħala Ministru tal-Affarijiet tal Interni li kont membru tal-Gvern Law and Justice. Gvern li l-lum qed jiġi attakkat Meta nisma me rappresentanti tal-xelluk li il-gvern kollak qed jiddiskrimina kontra l-LGBTI, irrit najt illi bħala ministru tal-affarijiet interni fl-imkien mal-pulizija u autoritajiet oħra, aħna dejjem protoġejna dawk li huma ħassew ruħom minaċċati. Kienu xkien il orientazzjoni tagħhom sesswali kull ċittadin għandu dritt jiġi protett u dan jinkludi anki l-persuni gay. Jena eh, nistħi nis, li nisma affarijiet bħal daw illum. Hemm nis mill-Polonja mexxelluk u koll qed jispiraw dawn l-affarijiet u jafu li dan mhuwiex veru li dan gideb illi ħadd mu qed jiddiskrimina kontra l-persuni LGBTI fil-Polonja. Mhuwiex verja. Dinja gidba, grazzi. nishtiq nfakkar lil gruppi ta' vizitaturi illi m'għandhomx jesprimu eh, l-approvazzjoni jew disapprovazzjoni billi iċabċbu jew jamlu ħsejje soħrajn. Sur Horwood, jiena nixtieq nappoġġa riżoluzzjoni għaddejna l fil-Parlament kontra diskriminazzjoni pubblika u diskors ta' meda. Eh, nixtieq ngħid lil kollegi konservativi E, e, illi aħna nħossu illi ħaġa tajbu tajba illi aħna nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-Polonja fejn hemm persuni fil-Polonja illi qed jiġu persegwitati sempliċement għaliex qed jagħmlu e, qed jagħmlu pregieri talb ta' appoġġ għal dawn il-persuni LGBTI u qed jiġi kundannati mħabba f'da id-drittijiet tal-LGBTI u ma drittijiet tal-bnidem u għandhom jiġu rispettati. Grazzi. Grazzi. Issa għaddu għal punt li mis ta' spiegazzjoni tal-vot li l-istat ta' dritt, le, jiskuza ruħu l-president, l-ekonomija globalizzata, it-taxxa ġusta eh, u l-ewwel persuna hija Sinjora Obri. Mill-2012 u tnejn nafu li Apple suppost kella għalla 16 biljun e- euro iżjed fl-Unjoni għandna Gucci u San Laurent u ħajn li missom ħalsu 2.5 biljun. Għaliex ma ħalsux it-taxxa? Għax tkun ignoranti jekk inti tħallas it-taxxa jekk tista' toħroġ minn ħafna toqob li hemm, nafu li hemm tax havens, nafu regoli mimlijin toqob. <clears throat> Għalhekk għandna din is-sitwazzjoni u l-Unjoni Ewropea ma kienx kapaċi twaqqaf dan il-fenomenu. Għalhekk għandna bżonn nħarsu rib li negozjati fl-OECD biex nkunu żguraw li l-multinazzjonali jiġu obbligati biex iħallsu il-parti tagħhom tat-taxxa. Din hija ħaġa ambizzjuża, verament rridu ġustizzja fiskali għandna nixtiequ li jkun hemm rata minima ta' tassazzjoni għall korporazzjoni u jkun hemm eh, distribuzzjoni ekwa. Ma mhux biżejjed, mhux ikonna lista ta' tax havens, kull ma jagħmlu l multinazzjonali joħarbu waħna bħassu l-prezz. Noddu issa l onevoli Statislav Polczek. <clears throat> Grazzi ħafna, Sir President. Jien qed nipprova noqgħod attent meta nitkellmu dwar taxxi u qatt ma nivvota favur xi konsiderazzjoni jew unifikazzjoni fl-Unjoni Ewropea għax kif għax inħoss li l-istati l-istat kurrenti huwa uh, satisfaktorju. Imma madanakollu imma aħna sposti nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni għaliex għax il-xelluk tradizzjonali qed jipproponi eh, affarijiet li m'għaddewx, jiġifieri jkun hemm eh, taxxa unifikata minima. U naħseb li jekk fil-proċess ta' digitazzjoni tal-ekonomija huwa eh, talba ta' azzjoni minn kulħadd hawnhekk aħna fejn nistgħu naraw Eh, l-introjtu li qed imorru fit-tax havens. Għalhekk aħna ħadna gost, jina ħad gost li l-ekonomija digitali tiġi trattati mill-Unjoni Ewropea in ġenerali. Għalhekk appoġġajt eh, għax eh, l-xelluk ma kienx kapaċi. Naddu issa għall onorevoli Lastek Miller. Grazzi ħafna, President, jien appoġġajt din riżoluzzjoni għax naħseb li għanna namlu kull ma nistaw biex nġildu il-kontabilità kreattiva jina il-Parlament Ewropej u l istati membri jkunu eh, jistaw jizguraw eh, tassazzjoni xirqa ta' ekonomija globalizzata u digitalizzata. Għanna waqfu din situazzjoni fej il-korporazzjonijiet joħolqu eh, gwadanji gbar u ma jħalsux taxxa. Ħaġa eh, li sfortunatament memx unanimità bejn fost l-stati membri ah, nħoss li għanna napplikaw il-proċeduri ta' trattati biex nivvotaw b'maġġoranza kwalifikata. Grazza, grazzi. L-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, President. Waqt li jiena ħad l-inizjattiva biex nibdew eh, taħdidiet fuq il-kwestjoni komplikata ma ma konċ dispost f'pożizzjoni li nappoġġa din il-riżjoni. Hija kwestjoni verament eh, komplessa ah, li naraw riflessa fil-taħdidiet fil-OCD. E ikun ċar, jina nappoġġa kwalunkwe sforz biex ikun hemm taxxazzjoni ġusta kumpanija li għandhom eh, kumpaniji għandhom ħassu eh, dak li huwa dovut. Imma hemm ħafna kumpaniji eh, digitali li huma internazzjonali bin-natura tagħhom. Naħseb li għandna nappoġġaw l-isforzi qed isiru fil-livell globali, fil-livell tal ocd e biex insibu soluzzjoni għal din il-problema sa' bis-sena d-dieħla. Azzjoni unilaterali min-naħa tal-Unjoni Ewropea kif għaw f'din ir-riżoluzzjoni tista' taffettwa l kompetitta għaw, tiġi konsidrata bħala attak fuq il-kumpaniji tal-Istati Uniti li jista' jwaqqas għasal għal ritaljazzjoni. Imma naħseb li inkomplu d-dibattitu hija ħaġa li hija importanti. Grazzi. Issa ħanaddu għal kummenti li għanna fuq il-mozzjon li huwa l-istat ta' dritt fil- Malta. L-ewwel Lopez Algilar. Aħna kena taħdat ma' fil-prezenza von der Leyen u Jean-Michel. Il-konklużjoni tal Kunsill fil-10 snin ta' minn meta daħal it-trattat tal-Lisbona u tal-trattat tal-ġittijiet bażiċi. il kunsill għaliex ma trattawx il-kas ta' Malta? Għaliex ma konsidrawx oħrajn qalu il-situazzjoni fl-Ungarija jew fil-Polonja fej il komissjoni ħal inizjattiva appoġġat mill-Parlament. L-unika forma li l-Konsilli jagħmel xogħlu għax il-Parlament għamel xogħlu huwa li jadotta għal darba dejjem l-qafas ta' stat ta' dritt li ġie adottat fil-Kumitat Libe u ġie wasal qudiem il-Parlament. Din huwa mekkaniżmu oġġettiv, regolari u regolari u nżid mhux ħaġa tollerabbli li fi żmien fejn qed naqsu l-budget li l kohezjoni ta' u reġjonali dawk l-istati li ma, ma jirrispettawx l-istat ta' dritti kollhom aċċess taw il-fondi. Grazzi President. Grazzi ħafna l-Romana Tomts. Grazzi ħafna President. Eh, Jena verament xokkjata mill-aħjar aħbarijiet li qed jiġu Malta Eh, korruzzjoni tal-korruzzjoni, eh, visas, tad-deb, u oasis ta' test ta' taxxi is-sitwazzjoni eh, tidher li jar minn dik li ħsibna l-indikazzjoni waslu tal-kabinet, u f'net ċirkostanzi bħal daw kwalunkwe politiku responsabli jirriżenja. Xi sente ilu xi kollegi tiegħi soċjalisti provaw jiġġustifikaw il-gvern Malti u u kif jistaw jinkundannaw dawk il-gvernijiet li ma mumiex tal-settur tagħhom qed isegwu double standards, korruzzjoni, til assassinati politiċi eh, u aspetti oħra. Jiena nitlob il kommissjoni li jistablixxu kwalunkwe basi biex ikun hemm just just user kriteri li huma tajbin għal kulħadd. Grazzi naddu issa l-Onorevoli Pospisil. Grazzi ħafna jien appoġġajt din ir-riżoluzzjoni għax jiena ħassejt li l-qtil, l-assassinat ta' ġurnalist fil-kuntest tal-valuri Ewropej fuq iż żwieħed minn Stati membri huwa huwa fatt, huwa reat orribli, huwa ħaġa xirqa li aħna nagħmlu xi ħaġa dwarha, aħna maħniex kort ta' infurzata ta' liġi, maħniex nistgħu ninterferu fil-indipendenza tal-ġudikatura, ma l-istat ta' dritt. U daw il-prinċipi huma prinċipji Ewropej, għalhekk huwa l-obbligu morali tagħna li nkunu nistgħu ngħidu iva, aħna ħa nagħmlu segwiment ta' kif nis fil-politika u ġudikatura ħaj jivestigaw il-kas. U għamlu, kull ma l-almu taħna biex daw il-korpi f'Malta jkunu jistaw, jistaw jistarġu u jidentifikaw dawk responsabli biex daw jiġu jitras u demrati u jiġu ikkastigati. Anki jekk dawk ikunu mill mill-ċirkoli politiku ta' dawk eh, huma poter Grazzi. <clears throat> Bardzo dziękuję. Brzezinski. Grazie afna President, signori. Bla dubju, jena evidentemente jena appoġġaj din ir-riżoluzzjoni. E is fejn f'pajjiż eh, demokratiku ġurnalist jiġi maqtul hija ħaġa li tħassibna ħafna u kull ma wieħed jista' jagħmel huwa jappoġġja, ma jiena nixtieq nifoka fuq il-paragrafu 8 li tajt li jekk ir-riforma tal-ġudizzjarja ma tiġix implementata, mela artiklu 7 jista' jiġi applikat. Aħna għandna sitwazzjoni fejn ġurnalista ġiet maqtula f'Malta u hemm sitwazzjonijiet kull jum anka fi Franza, per eżempju, dimostrazzjonijiet nies li qed jinżlu fit-toroq u anka fil-Barċellona u il-pulizija jiġġilduhom. U fl-ebda minn dawn il-pajjiżi ma jiġi implementat artiklu 7, u mbagħad artiklu 7 jiġi implementat f'pajjiżi, il-Polonja, meta aħna ipprovajna nagħmlu riforma tal-ġudizzjarja. U l-ġudizzjarja fil-Polonja ilha ma tiġi riformata miż-żmien il-komunisti. Grazzi ħafna issa ngħaddu għall-inizjattiva dwar id-Dakkara Is-Sur Keller, il-saħħa ta' dakkara kollha hija ta' importanza kbira għal pubbliku l-importanza ta' dakkara fil-produzzjoni ta' l-ikel, il-biodiversità, l-pajsaċ, u maffariet li semmejnijom, imma eh, dak li tiġri l-naħal, eh, eh, verament hija xi ħaġa li attirat l-attenzjoni tal-pubbliku, hemm bżonn li naġixxu. Din il-ġimgħa fil-Kork tal-Punent ġiet waqfa assoċjazzjoni ġdida sabiex nipromovu u nejnu l-kawża tan-naħal. L-assoċjazzjoni ta' dawk li rabbu in-naħal ġiet imwaqfa sabiex tappoġġa dawk li rabbu naħal u dawk li jixtiequ eh, jistabilixxu xeda tagħhom. Inizjattivi bħal dawn qed narawhom fl-Irlanda u l-Ewropa huwa essenzjali li l-pak tal-ġejjieni kollha l-miżuri meħtieġa biex tappoġġa lil dawk li rabbu in-naħal. Forsi hija ħolma, imma ma tkunx ħaġa sabiħa li kieku l-irsitet kollha għandhom minn tan inqas xeda waħda. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Melan. Jiena appoġġajt eh, din it text eh, biex iktar namlu l-allert eh, fuq każ gravi ta' dakara fl-Ewropa u anke fid-dinja. Dan it-tekst jitlob illi jkollna iktar eh, inizjattivi Ewropej minn l-ewwel tal-Unju 2018 tal-Dakara polin minħabba s-sitwazzjoni attwali saret katastrofika. L-insetti li dakru qed josfru anke domestiċi u anke slavaċ li qed teddet l-ekosistemi tagħna u anke biodiversità ġenerali. Il-produzzjoni agrikola serra ħafna fuq id-Dakara jew servis b'xejn illi qed ituna n-naħal u jekk dawna josru mela dana l-ekonomija tagħna ħadd kukrolla b'dik agrikola l-ewwel waħda. Pereżempju ċina għandhom raġuni saħ fejn osru dawn il-insetti u jkollhom jaħdmu b'dejhom. Aħna rridu nħarsu lejn ir-responsabilità kollettiva tagħna biex inalpaġġaw soluzzjonijiet kollha li garantixxu illi dawn jgħixu. Grazzi. Danke, Frau Michaela Scheutrova. Grazzi l-Onorevole Scheudrova Grazzi ħafna, Signori. Jina mux ħanoqot intenni dak li jedna meta konna edin niddiskutu dan il-rapport. Jina xtaqt nir-ringrazzjakom, nir-ringrazzja l-Sinjur Rapporter għal dan il-rapport. Proset jina kontenta ħafna li il-Parlament Ewropew appoġġa b'maġġoranza tant kbira dan il-rapport li għandu proposti speċifiċi dwar kif il-kwistjoni ta' dakkara u l-naħal nistaw insolvuha. Aħna il-koll naqblu li jemżom li namlu xaħġa, aħna u għek maħniċet nitkellmu bis fuq il-biodiversità imma qed nitkellmu wkoll dwar il-kapaċità tal-bdiewa tagħna li jkomplu jaħdmu l-art. It-tnaqqis fil-popolazzjoni tad Dakkara jfisser li anka il- l-ċuħ jonqsu għanna nappoġġaw id-dakara għax jagħtu servizz lil pajzaġġ hemm ħafna pestiċidi li mhux ħajibqgħu jintużaw u aħna nittamaw li minn flokom ħajkun hemm xi ħaġa effettiva. Grazzi. Grazzi sal-Onorevoli Ujeli. Grazzi ħafna. Bħala Shadow Rapporteur tal-grupp SND Jiena nixtieq nirringrazzja lill membri tal-plenarja għall appoġġ li ġie espress. u li jintom adottajtu dan it-tekst partikolari fuq id-dakkara. Fil-fat waqt id-diskussjoni tal-bira jiena qed tkellimt dwar l-importanza ta' dan li rridu nsolvu din il-kwistjoni kemm jista' jkun malajr din is-sena. U dak li għanna għawek, l ewwel qabel kollox, huwa li ħadna pass il qoddim importanti fil-ħidma leġislattiva tagħna. Il-Green Deal il-ġdid irridu nieħduh b'serjetà bħala individwi, bħala eh, in-nies fit-toroq u anka bħala Parlament Ewropew irridu nieħduh b'serjetà irridu nbidlu l-attivitajiet tagħna li għandhom effett negattiv fuq l-ambjent, kif ukoll irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu għan-naħal u għad-dakkara. Grazie ħafna, Sur President, jena ħafna dar, rabi nati klim ta' twissija ta' passi li huma ideoloġiċi u li forsi qed wisq. Għaxar snin ilu dan il-Parlament approva il-biofuels fisem l-ideoloġija ambjentali. il riżultati huma sempliċement il-żerja tal-lift kullimkien u eh, emmin eh, sar sinjur ħafna permezz ta' dat kellimna dwar dan anka il-biraħ fil-axija. Aħna għanna pesticidi fil etana. Eh, u miljuni ta' naħal u dakkara oħra li qegħdin imutu jkomplu jmutu. Għalhekk jiena favur din l-inizjattiva. Imma nix ninsew li anka il-Parlament Ewropew għandu it-tort tiegħu hawnhekk. Grazzi l-Onorevoli Ġambaski issa. Grazzi, Sur President, kollegi. In-naħal u l benessri tagħhom huma importanti b'mod partikolari mhux għalija u pajjiżi biss imma l-Ewropa kollha kemm hi. Għalhekk jiena appoġġajt l-abbozz ta' riżoluzzjoni Il-proibizzjoni fuq il-pestiċidi hija essenzjali, imma għandna bżonn ta' aspettattivi realistiċi. Jekk aħna ma nibbażawx l-azzjonijiet tagħna fuq ix-xjenza, ma nkunux produttivi. Hemm ċertu estremi fit-tekst, hemm ċertu pestiċidi li huma siguri u jistgħu jintużaw b'mod raġonevoli u skont l-aħħar studji ma jagħmlux ħsara lid dakkara Hemm bżonn nipproteġu min-naħa naħal imma anka l-agrikolturi min-naħa l-oħra. L-onorevoli pospixil. Sur President, jiena nixtieq intenni dak li qalu l-kollegi. Mal-ewwel daqatajn dan is-suġġett jidher li ma jmurx id-fit ma l-aġendi Ewropej għax huwa suġġett naqra fin. Imma huwa tajjeb li l parlament Ewropew jindirizza l-problema tad dakara bil-katastrofi possibbli li jista' jkun hemm għall-agrikoltura għax jekk jintilfu il-dakkara u n-naħal u din tista' tkun sitwazzjoni serja minn perspettiva ekonomika jiena għalhekk appoġġajt dan ir-rapport għaliex jiena marriċ inkompli indajja indajje fl-agrikoltura Ewropea u, u kif ukoll irrid inwaqqaf din il-katastrofi. Grazzi ħafna ngħaddu għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni. L-ewwel kelliema Sinjura Xoin. Il est clair que huwa ċar illi il-digitalizzazzjoni tas-saħħa tal-ħajja tas-saħħa hija inevitabbli. Teknoloġija fatt li nifmu iktar ġisimna kif jaħdem wassal sa tant livello li li issa ma nestawx ma jiddigitalizzawx. Aħna nirdu naraw li kważi 10% tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea juri li mhux qegħdin eh, qegħdin pozizjon li jilqgħu din sfida u hija sfida l kulħadd. Aħna għedin rridu niġbru kemm jista' jkun informazzjoni u data, riċerka li xi neċessità u importanti li aħna jkollna safeguards tajbin, aħna rridu nanalizzaw